il-gas, President Oċalan, Oċalan għal irridu noqogħdu attenti għad drittijiet ta' dawn in-nies. Fisem l-SND u l-INF jiena irċivejt rikjesti għal tibdil fid-delegazzjonijiet. Il-nomini se jkunu fil-proċess verbali jekk ma jkunx hemm osservazzjonijiet dawn in-nomini jiġu ikkonsidrati bħala adottati. Issa kollegi ngħaddu għal votazzjonijiet. fl agenda hemm il